Eh, test, għan verifikaw il tamir tagħna kulħadd daħħal karta tal-vot, namlu test vote u niftaħ il-votazzjoni għal dan il test eh, eh, Votaw li intom kuntenti? This is my first time, so it should be this button, right? Well, we'll find out in a minute. Yeah, I think that's the, that's the vote closed.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 xi ħadd daħal il-karta ma ma vvotax, qed nitlob apposta għax jista' jkun hemm xi magna li mhux qed taħdem tajjeb tal-voti. Kulħadd għafas il-buttuni tal-vot. Worried because we've got 44 cards plugged in and only 43 buttons pressed. So somebody Għaw xaħat li mandux il-buttuna mixawla? tal-vot forsi hemm xi magna li mhix qed taħdem. Nalqu il-votazzjoni 38 vot li huma kontenti, erba, eh, erba kontra, waħda astenzjoni. Naddu għal voti propri issa rapport tiegħi stess ma nafx jekk kienx suppost qiegħda bħala president hawnhekk iżda dan san minn isa 2010. L-ewwel emenda 45 favur kontra astensjonijiet m'għaddiċ. Kompromess A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 47 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 49 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 50 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 51 favur kontra astenzjonijiet naħseb maddiċ iżda ħjar niverifikaw għax kienet rasim bras 51 votes open 51 votazzjoni miftuħa kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa and that is rejected 16 in favor Maddiċ 16 favur 27 kontra Emenda bil-fom A favur kontra astensjonijiet għaddit Emenda 10 favur kontra astensjonijiet għaddit 11 favur kontra astensjonijiet għaddit 12 favur kontra astensjonijiet għaddit u s-sena dol kompromess B favur kontra astensjonijiet għaddit 54 favur kontra astensjonijiet għaddiet 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ 56 favur kontra astensjonijiet maddiċ 57 favur kontra astensjonijiet maddiċ 58 favur kontra astensjonijiet għaddiet 59 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq 59 jek jogħġobkom. Votes open. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit 28 favur, 15 kontra. 60 favur, kontra. Astenzjonijiet maddiċ 15 favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċe favur kontra astensjonijiet għadda. 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 61 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 62 favur kontra astensjonijiet ddiċ, iżda ħna mill-verifika xorta waħda għax jider li xaħat molli xideħ. Sefli voted. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għanna vota l-PPE zejiet, iżda xorta waħda għaddit 33 favur 12 kontra. Emenda 20 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Naddu issa l-kompromess D, favur, kontra, stenzjonijiet għadda. 22 favur, kontra. Astenzjonijiet namlu verifika għal 22. checking 22. Verifika 22. Votazzjoni maluqa. Għaddit 28 favur, 16 kontra. Kompromess E, favur, Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Kompromess F. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Kompromess G. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Reġi 5. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb li għaddiet iżda ejja verifikaw xorta waħda. Votazzjoni miftuħa. 5. Reġi 5. Votes closed. Votazzjoni maluqa għaddiet. 31 favur, 11 kontra. Reġi 8 favur. Anzi, reġi 6 tajt il-President. Favur. Kontra, stenzjonijiet għaddiet. 7. Reġi. Favur. Kontra, stenzjonijiet għadda. 23 favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa 1. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 24 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 2 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, 25 favur, kontra, astensjonijiet namel verifika fuq 25. Il-rapporter huwa favur fuq din. Għamel bidla tal-aħħar minuta jekk ma kontux tafu. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa għaddit 25 favur, 18 kontra. 26 favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess akka, favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. 30 favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Reġi wieħed favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Erba favur, kontra. Astenzjonijiet għadda. 31 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 33 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 34 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 35 favur kontra astenzjonijiet għadda 37 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 5 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 38 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Kompromess I, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. 41, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess je. favur, kontra, astensjonijiet, għadda. Kompromess L, favur, kontra, astensjonijiet, għadda. U issa nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat, vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 41 favur, vot kontra u żewġ astenzjonijiet. Nerġgħu nivvotaw għal riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa, nittama iva. Jibqgħu votaw. Hemm vot żejjed tal-PPE. Xi ħadd tal-vot. Grazzi, kulħadd ivvota. Votazzjoni maluqa, ma kienx daqshekk eh, nies daqs l-aħħar darba, 39 favur, l-ebda vot kontra żewġ astensjonijiet. Grazzi ħafna u nixtieq nirringrazzja x-Shadows. And, and the staff who worked very Nixtieq nirringrazzja wkoll il-personal li ħadem biħġaru anke segretarjat. Issa ngħaddu għal punt li jmiss. Everybody, every, everybody, everybody ready to roll. Kulħat lest jivvota, xamru l-kmim, għal um, rapport fuq CCTB ta' Sinjura Marian Tyson. L-ewwel nett blok ta' voti fuq l-emenda 14-13-59 favur kontra stenzjonijiet maddowx. Kompromess A favur kontra stenzjonijiet għadda. Issa paġna tlieta. Kompromess B favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu sitra sal-paġna numru 15. Oh, I like this. Compromise. Taġobni din, tajta President. Kompromess ċessa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Issa paġna 18. Tajja pwisa votazzjoni għan blok sa fejn. Dan blok li tineħħi l-konsolidazzjoni. Vot għan blok. Law kolla li huma favur, kontra. This, this is page... Paġna 18, blok konsolidat ta' mendi 101 sa' xaħġa fuq f'paġna 25 fuq it-tneħħija tal-konsolidazzjoni. Daw kollha li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. Dak il-blokk kollu m'għaddix. Titu tagħmlu verifika? Kif tridu? Okay, open the vote, I don't mind, it's an important point. Huwa punt importanti, mela nivverifikaw aħjar nkunu ċerti. Every voted Kulħadd vota, votazzjoni maluqa, d-dieċ, 31 kontra, 12 favur. Tajja pwis, paġna 25, emenda 105 favur kontra astenzjonijiet d-dieċ, 119 favur kontra astenzjonijiet d-dieċ, 121 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. Emenda 147, 8 u 9 favur kontra astenzjonijiet ma maddowx. 150 u 151 favur kontra astenzjonijiet ma maddowx. 152 favur kontra astenzjonijiet ma maddowx. 153 favur kontra astenzjonijiet ma maddiċ. Imko 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 154 favur kontra astensjonijiet maddiċ 155 favur kontra astensjonijiet għaddiet 156 favur kontra astensjonijiet maddiċ Whoops, Amendment 14. Emend 14. Imko 14 favur kontra astensjonijiet maddiċ 157 favur kontra astensjonijiet maddiċ 158 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq 158 jek joġobkom. Votes open. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 24 favur, 20 kontra. <laughs> okay. <coughs> control, control yourself. Tajja pwist. Għoddu kwiti fl ewel fil-lira, kieġofkom. Emenda 159 favur kontra astensjonijiet maddiċ, imkoħ 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 160 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess D favur kontra astensjonijiet għaddiet. Noddu l-paġna li jmiss 189 favur anzi dik waqat, mela naddu għal 210-211 favur. 189 taqa, issa 210-211 ġampol. Tajepek? 210. 210. Favur, kontra, stenzjonijiet, maddiċ. 212 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 213 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 214 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 216 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 217 favur kontra stenzjonijiet maddiċ 227 favur kontra stensjonijiet maddiċ, 228 u 16 favur kontra stensjonijiet maddowx, 230 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 231 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 245 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 249 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ, 251 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ, 252 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 254 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 255 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 256 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namel verifika l-256 għalix ma tanċ kien hemm minn olla jdejh. Um. Thank you. Grazzi, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Maddiċ 16 favur, 28 kontra. 257 favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 258 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 260 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, 262 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 263 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 264 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 266 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 267 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 268 favur kontra, astensjonijiet maddiċ, 270 favur kontra, Astenzjonijiet maddiċ. Emenda disa favur kontra astensjonijiet għaddiet. 17 imko favur kontra astensjonijiet għaddiet. 274 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 275 sa 278 kollha flimkien favur kontra astenzjonijiet maddowx. 279 favur kontra stenzjoniet maddiċ 280 favur kontra stenzjoniet maddiċ 281 favur kontra stenzjoniet maddiċ 282 favur kontra stenzjoniet maddiċ 283 favur kontra stenzjoniet maddiċ għaddiet 284 favur kontra stenzjoniet maddiċ 285 favur kontra stenzjoniet maddiċ kompromess E favur kontra astensjonijiet għadda u issa ngħaddu għal paġna uh, Amendment 340 Emenda 340 u 41 jaqaw u mela ngħaddu issa għal 369 lingwistiċi issa 373 favur kontra estensjonijiet Naħseb għaddit dan nagħmel verifika xorta waħda. Late. Right. Namel verifika ma naħseb għaddiet. 337, kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Għaddit issa 36 favur, 4 kontra. Tajjeb wisq. Kien hemm min biddel femtu hemmhekk. 379, 80 u 81 favur kontra astensjonijiet maddiċ 390 favur kontra astensjonijiet maddiċ 24 imko favur kontra astensjonijiet naħseb għaddit 391 3 u 4 favur kontra astensjonijiet maddowx 25 imko favur kontra astensjonijiet għaddit Marjen L-emenda 403 sa 408 bat 403 sa 408 kif għadni kemet tajt indikazzjoni ħażina tal-vot għandha tkun negattiva. U ngħidilkom għala. Il-Kummissjoni għandha bżonn tiġġudika dan kollu qed nitkellmu dwar atti delegati f'dawn l-emendi u nagħtu mandat lill-Kummissjoni. L-emenda sejjaħ biex il-Parlament ikun involut bl-istess mod. Għalhekk dak li jfisser huwa li aħna nkunu responsabbli għad dettalji tekniċi kollha u ma naħsibx li għandna l-kapaċità ċaġa bħal din u ma naħsibx li hemm il-ftehim interistituzzjonali għal dan lanqas. Għalhekk jiena kontra dan mhux qed napoġġa. Iżda fidejn il-kumitat biex jiddeċiedi. Il-parir tiegħi iżda hawnhekk huwa li nivvutaw kontra m'għandix tkun plus iżda għandha tkun minus. Four, three. 403 sa Favur, kontra, stenzjonijiet, maddawx. 407-408 favur, kontra. 407-408 favur, kontra. Astenzjonijiet, maddowx. 409 u imko 26 favur kontra astensjonijiet għaddew. 410 lingwistika kompromess effessa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paġna li miss, emenda 28 imko favur kontra astensjonijiet maddiċ. 421 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 425 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 19 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Imko wieħed taqa. Emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 21 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 23 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 25 favur kontra astenzjonijiet għaddit 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit 28 taqa 29 issa favur kontra, astensjonijiet għaddiet 30 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, imkotlieta favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nistaw namlu xaġan blok? Ma naħsibx. 41 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, 2 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, imko 4 favur, kontra, Ta' anzi dik, skużawni. Tajt il-President. Issa 49 favur kontra astensjonijiet maddiċ 50 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 4 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq numru 4. Safety vote. Uh, Kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa għaddit, 26 favur 18 kontra. Imko ħamsa taqa. Amenda ħamsa mir rapporter tagħna favur kontra astensjonijiet għaddit. Nistess pal-emenda 6 ta' imko l-emenda 52 taqa. Emenda 58 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 61 taqa. 62 Issa, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 63-64, favur, kontra, astenzjonijiet, maddawx, emenda 65, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ, 66, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 67 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 68 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 69 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 70 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 72 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 73 u imko 7 favur kontra astenzjonijiet maddoċ, 74 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 76 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 77 favur kontra, astenzjonijiet ma ddiċ, sitta favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, imkot minja favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 82 favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ, imko 10 favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, 83 favur, kontra, astenzjonijiet ma ddiċ, kompromess ġe favur, kontra, astenzjonijiet għadda, 91 taqa, imko 11 issa u 89 favur, kontra, astenzjonijiet għaddow. Namlu verifika, kif tridu. Merjent, titkellem. Skużani, President, naħseb li hemm vot, zbal fuq il-lista ta' vot, 89 taqa xil-votajna favur kompromess F, F, u 89 hija emenda li titlob reviżjoni wara tliet snin u aħna votajna diġà li aħna rridwa wara ħames snin. Għalhekk nemendo emenda wieħed u design taqa. Konna fuq imko 11 u 89. Skużani, President, ma ħazbal. Ma ġara xej, tajt il-President, issa namlu verifika fuq imko 11 u emenda 89 li huma l-istess. Kulħadd jaffej qegħdin, mela, issa fuq xi qed votaw. Komplu votaw, fallilkom fadal ħafna min jivvota. Imko 11 u Ole Schmidt l-emenda 89. Kulħadd ivvota. Fadal min jivvota. Ħanala il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 30 favur, 13 kontra. Kompromess H favur kontra astensjonijiet għadda għaddejn ġmin naw. Issa nivotaw fuq test kif emendat, namlu vot elettroniku fuq dan, ovvjament. One too many EPP. Vot zejja tal-PPE. Tnejn zejda, issa. Votazzjoni maluqa. 35 favur, 7 kontra u astenzjoni. Vot fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva, vot elettroniku. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. 35 favur, 7 kontra u astenzjoni waħda l-darboħra. Nifirħu l-Marjen u l-kulħadd. Philippe, yes. Yeah. Chair, in a spirit of transparency, I... Eh, minħabba trasparenza, jiena wieħed stedina l-rapporter għalik law nafx jgħidix korruzzjoni, ma rrit li kullħat ikun jaf li għamil ta' din. Signor President, jina aċċettajt l-istadina ta' Filip u t-tini ħaġa jina grata ħafna għal-kollegi tijaj fikon kien dossier diffiċli ħafna kellna aktar minn 400 emenda il-pozizjonijiet ta' gruppi politiċi kienu varjaw ħafna Però komunikajna flimkien ħanna kompromessi wkoll u għalhekk dan jidher fir-riżultati li ksibna. Għalhekk nixtieq il-Kummissjoni tibqa' taħdem fuq dan id-dossier għax tfadal ħafna x'namlu fi gruppi ta' ħidma tal-Kunsill fejn mhuwiex dejjem faċli li tikseb unanimità eh, f'dak l-għandu xaqsam ma' kustanijiet tat taxxa. Ringrazzja ħafna l shadows u l-kollegi kollha għaliex konna kapaċi nagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Grazzi ħafna. ċerta li l konsil se jieħu nota ta' dan. Issa, omnibus 2. Yeah, just a minute, I'm just, can I just... Mela, tuni sekonda jek jġobkom. Quand Marianne Thyssen, si elle m'écoute. Hang on, sorry, we've got some, we've got. Ma nafx jekk intom xedin mauni. Naxsep li kien hemm problema bil-channel bil tal inglis Hemm xi ħaġa ħiret l-Ungeriż minn flok, ħireġ l-Ingliż. The volume. Tajjeb, problema solvuta suppost issa. Liam, Ma Moi, je voulais juste remercier euh, Marianne Thyssen. Jena xtaqt nirringrazzja lil eh, Marianne Tyson ta' din il-biċċa xogħol li ħafna li għamlet. U tal-li urrit il-flessibilità tagħha. Kien faċli li noħolqu kompromess magħha. U dan il-bil seri permetti li l-Parlament jagħti il pożizzjoni tiegħu wkoll eh, viżavi l-Kunsill. Grazzi ħafna, mela, issa ejja ngħaddu għal Omnibus 2 għandna eh, bidla fil-voting list fl-aħħar ma daħalniex l-emenda fuq il-rezoluzzjoni leġislattiva, bla xorta se nieħdu dawk il-voti. So, so hopefully. Uh, Għalek nispera li il-koll issa għandkom ħil ta' sejġi xin naslu emmek. Mela, emenda numru wieħed. Mux se jkun hemm vot fuqha u hija emenda teknika, emenda 25 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess A, favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 26 favur Anzi, minn 27 sa 31 f'daqqa favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 32 eh, ġiet inneħħija 33 sa 45 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess B favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 315 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 383 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 403 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 46 anzi 46 sa 48 favur kontra stensjonijiet taddi. Kompromess ċe favur kontra stensjonijiet taddi. 50 favur kontra astensjonijiet taddi. 2 51 u 52 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess de favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess E, favur kontra stazzjonijiet taddi. Għandu ħisbaħir n-naħin uċċali. Kompromess F, favur kontra astensjonijiet taddi. <laughs> Ma minix nara, jirreġan il-bisom. 56 sa 58 favur kontra astensjonijiet taddi. 335 favur kontra astensjonijiet ma taddix, kompromess ġe favur kontra astensjonijiet taddi. 64-65 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess H favur kontra astensjonijiet taddi. 68 favur kontra astensjonijiet taddi. 339 favur kontra astensjonijiet ta' ma tgħaddix. 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 340 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. 70 favur kontra astensjonijiet ta' għaddiet. 70 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 72 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess I favur kontra stensjonijiet għaddiet. 342 favur kontra stensjonijiet jen verifikaw 342. Sempli fejt. Mela, kullħat jivvota, vot malu. Għaddit. Tita sebajn u 74 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 343 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. 75 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 345 memx vot waqat hemmhekk 76 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 347 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess je u ke. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, emenda 78 sa 80 f'daqqa favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, Limis waqat? Nistgħu nivvotaw fuq 370 favur, kontra, astensjonijiet. Anzi, ara, nistgħu nivvotaw fuq 370. Mela, dawk favur, kontra, astensjonijiet, aħjar namlu verifika. Klati vvota Vot malu 14 favur u 24 kontra. Ma taddix. 375 favur kontra astensjonijiet. Sab li din li ma ddiċ ma ħan verifikawa. Nifta votazzjoni. l Kulħadd ivvota, nara il-votazzjoni maddiċ 18 favur 22 kontra. 81 82 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 83 b'amenda li minn rapporter dawk kollha favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 86 Mela, nisun nivutaw fuq 86 favur kontra stensjonijiet għaddit. Mela, nimis waqat 373 86 kienet adottata mela din ta' wkoll 84 sa 85 favur u 87 ukoll favur kontra stensjonijiet għaddit. Issa, 88, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 89, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Design, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. U ta' design, sa' design, daw kolla favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 377 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 98 favur. Anzi, 98 sa 109 favur kontra stensjonijiet. Mhux ċerta. Ma nafx x'kien qed jiġri erġgħu votaw iva minn mela, din għaddiet. 378 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 379 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 380 e favur kontra astensjonijiet maddiċ, 380 e favur kontra astensjonijiet, astensjonijiet nasab maddiċ aħjar nivverifikawa. Tlet e kulħadd ivvota. Vot malu u maddiċ. 15 favur, 27 kontra. 382 favur kontra stensjonijiet maddiċ. Kompromess L. Bemendorali. Daw kolla favur, t-sir xem diskussjoni. Tajjeb. Dok favur. Kontra. Astenzjonijiet. Fxilt imma naħseb li għaddiet. Mela, kompromess Ella. Mela issa kompromess M. Kompromess M li wkoll għandu emenda orali. Daw kollha favur, kontra, astanzjonijiet maddiċ. Issa kompromess me wahdu minn ajra mendi orali. Dawk favur kontra astenzjonijiet. Ma għaddiet. 135 sa 152. Dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal 407 dawk kollha favur kontra le 407 li qiegħda f'paġna 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet.

astenzjonijiet għaddiet. Issa mmorru għal kompromess O, favur, kontra, astanzjonijiet għaddiet. 172 sa 176 daw kollha favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess P, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 179 favur kontra astenzjonijiet mm, għaddiet. Kompromess E favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 180 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 422 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, kompromess R favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 188-189 favur kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess se favur kontra stanzjonijiet għaddiet Mija, wieħed design sa' 200 daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess te favur kontra stanzjonijiet għaddiet 202 favur kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess u favur kontra stanzjonijiet għaddiet kompromess v favur kontra stanzjonijiet għaddiet 435 favur kontra stanzjonijiet maddiċ 211 sa 228 u 436 daw kollha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ngħaddu għal kompromess W. Kompromess W daw kollha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 230 sa 236 daw kollha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa, il-paġna 437, dok la favur kontra stanzjonijiet maddiċ. 237 favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 238 sa 255 dawk kollha favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa mmorru għal kompromess xe. Dawk kollha favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Issa 263 sa 270 dawk kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. 271 dawk kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet ġifiri ġuri wieħed taqa' kompromess waj daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess z daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. 279 daw kollha favur kontra stanzjonijiet għaddiet. 280 daw kollha favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Kompromess A A daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa kompromess A B daw kollha favur kontra astensjonijiet għaddiet. 282 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 283 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 284 dawk la favur kontra astensjonijiet għaddiet, 285 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa 472 favur 472 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 286 taqa, issa 287 favur kontra astanzjonijiet għaddit 288 favur kontra astanzjonijiet għaddit 289 favur kontra astenzjonijiet għaddit 290 favur kontra astenzjonijiet għaddit 291 favur kontra astenzjonijiet għaddit 292 favur kontra astenzjonijiet għaddit Tnejn favur kontra astensjonijiet għaddit, 293 favur kontra astensjonijiet għaddit, 3 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa 294 taqa, 295 taqa wkoll, numru 4 ġiet irtirata, 296 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa. 297 l-istess u u 298 favur kontra astensjonijiet għaddit numru 5 favur kontra astensjonijiet għaddit numru 6 favur kontra astensjonijiet għaddit numru 7 favur kontra astensjonijiet għaddit numru 8 favur kontra astensjonijiet għaddit 269 ġiet adottata. Iva ġiet adottata mela numru 300 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Disa favur kontra astensjonijiet għaddiet. 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 12 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 13 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 301 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 14 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 303 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 15 favur anzi din waqat konta għaddejja. Mela, numru 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet minna 305 ta' 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet 306 favur kontra astensjonijiet ejja namlu verifika ta' 306 għandi EPP żejjed jista xaħat eh, inneħi eh, mxħat mill EPP grazzi ħafna Kulħadd ivvota 16 favur 22 kontra ġifieri ma tgħaddix. Issa 18 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, 307 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, Satax favur kontra astanzjonijiet għaddiet 308 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 20 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 309 favur kontra astanzjonijiet għaddiet 310 favur Ejjena ġnipruvaw, 310, favur, kontra, astensjonijiet, ejja namlu verifika, 310. 310. 310. 310. the rapporteur's list that I... 310, għawnek il lista portet tajt kontra. Sin Sinjura President, il-kussjoni hija x'tess fuq li mutas qed nivvotaw, jekk qed nivvotaw fuq 309 l-IPP huwa favur, jekk huwa 310 mela l-IPP huwa kontra. Fuq xi qed nivvotaw issa. Mela, qed nivvotaw fuq 310. Il-lista tal-rapporter markata bħala kontra u għanna IPP zzajet la tivvota. Jimporta xaħat mill-IPP eh, il-tira il-kulħat tivvota, iva nara il-vot, 20 favur, 23 kontra ma taddix. 311 311 favur kontra astensjonijiet Naħseb illi m'għaddiċ. Aħna nagħmel verifika. Okay, all right, maybe it's not rejected. Except every vote. Forsi, mhux vera m'għaddiċ. Mela, kulħadd vota nara il-vot, 24 favur, 18 kontra, mela għaddiet. 312 favur, kontra, astensjonijiet, għaddit din kienet ċara. Issa għandna mendorali fuq eh, premessa 28 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 21 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 29 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 313 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 23 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa il-vot fuq l-emendi nagħmlu dan b'mod elettroniku. Ivvotaw fuq it test kif ġie emendat. Kulħadd ivvota nara il-vot. 38 favur 5 kontra u l-ebda astensjoni u l-vot fuq ir il-rezoluzzjoni. Issa, il-vot fuq il-rezoluzzjoni legislativa. Ma li dakx ktib nota fuq ximis, mela, stenna ftit, hemm xi ħadd mill-IPP żejjed, grazzi ħafna, vot magħluq. 37 favur 5 kontra l-ebda stensjoni stennew li naqra għax edin iduna ħafna noti. Mela, grazzi, proset l-rapporter. Kien vot kemm xejn diffiċli u issa jekk joġobkom għad fadlilna x'namlu. Zommu silenzju. Rapporter. Iva, ta' tassew, signor President, jina ser nkun ħazom fil-qosor, nishtiq nirringrazzja l-Shadow Rapporters kolla għaliex dan kien rapport pjuttost diffiċli tekniku u Naħseb il-kooperazzjoni bejnietna kienet waħda tajba u jiena verament kuntent bir-riżultati u għalhekk nixtieq nirringrazzjakom tassew, nirringrazzja li shadow rapporters għal kooperazzjoni eċċellenti. Grazzi tassew. Mela, il-President għajt li għadna ma temmejniex, Zven jixtieq jitkellem u mbagħad nixtieq nerġa' nagħti l-kelma lura lir-rapporter. Zven, kjoġbok. Eżis kollegi, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters kif ukoll il-membri tal-membri għaliex kellna kollaborazzjoni tajba u il-maġġoranza tal-kompromessi kienu approvati b'mod unanimu, ma dana kollu ġraw affarijiet matul il-proċess u sissa dawn qatt ma rajthom jiġru fil dan il-kumitat. L-ewwel nett Kien hemm maġġoranza solida fost shadow rapporters biex jieħdu pożizzjoni b'saħħitha fuq ċertu kwistjonijiet, ġifieri il-matching premium u anki kwistjonijiet oħra. Dan min, dan im, seħ minħabba kwistjonijiet xjentifiċi li rċevejna fi dan il-kumitat u mbagħad kien hemm ukoll pubblikazzjonijiet f'dan il-qasam aħna ħadna riski addizzjonali għal kwistjonijiet ta' solvency fil-settur ta' assigurazzjoni permezz ta' dawn ir-regoli u għalhekk aħna stajniex nappoġġaw dan, però appoġġajna bosta Milla minn dil-kinna. Nirrid ngħid ukoll li kienet ħaġa stramba wkoll li it-test ta' kompromess li aħna kellna fil-Parlament kienu edin jimbidlu fidejn l-industrija minħabba eh, matul l-istadji kollha tal-proċedura u aħna rridu neħdu dan mod serju. Hija stramba wkoll il-bidla ta' femijiet tal-maġġoranza fil-Kamra hija motija lill-membri tax xandir qabel ma tingħata lill-shadow rapporters u għalhekk ikolli ngħid li għal dawn il-bidliet miex il-ħtija tal-rapporter dejjem ittrattana mod ġust Pero ġrew affarijiet li għandhom bżonn jiġu diskussi fil laqta tal-koordinaturi u nittama li l-kriżi ma tmurx aktar għallar li spes addizzjonali jitpoġġew fuq il-min ħala 16 għaliex hemm kwistjonijiet ta' salvagwardji fil-reġim ta' solvency. Kien hemm lobby festival nistgħu ngħidu li bidlu l-femijiet ta' ċertu membri u dan irid jiġi aġġornat anke fostna rridu naraw x'ġara. Iva jina Peter nixtin nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol kollu li għamel u eh, bekk nistgħu ngħidu li spiċċajna pakket tajb ħafna li kważi kważi l-koll naqblu fuqu Jiena sinċerament naħseb li għalkemm inħarsu lejn il-komplikazzjonijiet ta' level 1 tax li ġi imressa għal l-evalwazzjoni dan kienet issir eh, għat eh, pjuttost artistiku diffiċli, nista' ngħid li rapporter verament ħadha mod tajjeb. Però jinkunu sinċiri hemmhekk eh, fl-esperjenza tiegħi ġifri kważi esperienza ta' 20 sena jiġru ħafna affarijiet, pero f'Parlament għalet minnis importanti li kolna analizi fih dan il-Kumitat, il-grupp ta' ħidma li kienet jitkellem ma ħarriċ eh, bil-balanċ li eh, ġi espressissa kien hemm differenti ta' opinjonijiet rridu naraw ukoll x'inhu x'ġara bil-garanzji eh, fuq meta twila ta' żmien. Però rridu nagħmlu progress jina kuntent li rnexxina niksbu kompromess illum għalhekk nirringrazzja lis sur Bart u l-Shadow Reporters l-oħra. Grazzi tassew, aħna rridu nżommu f'moħħna li meta l-affarijiet immorru lura fil-gruppi xi drabi l-affarijiet jinbidlu. U xi drabi jkun diffiċli biex inkunu nafu eżattament fejn sejrin l-affarijiet meta dan iseħħ. Aħna kellna l-vot, kellna Eh, vot sostanzjali favur, u għalhekk issa nixtieq il ir-rapporter biex nara jekk jixtieq juru jara juri l-direzzjoni tiegħek x'ħajtħol f f'trialogu biex forsi nilħqu tejn fl-ewwel qari. Jekk dan hu l-każ, skont il-proċeduri standard, il mandata ta' proċedura ser ikun la abbozz ta' rapport li aħna futajna fuq u mbagħad tin tan negozjati ikun dak li hu s-soltu ċer, rapporter u shadow rapporters pero nixtieq nistiden ir-rapporter sabiex jagħtina kjarifika u jurina direzzjoni li ser jieħu. Grazzi tassew, Signora President. Jiena naħseb li minar dewmien għanna nissieħbu fit trialogu mal-Kunsil għanna namlu dam l-aktar fis. U għanna nippruvaw ukoll naslu għal konklużjoni mill-aktar fis. Grazzi tassew. Okay, thank you. Tajpwis. Mela nista' nikkonferma li aħna tajna għamilna l-iskeda l-11 ta' april l ewwel laqa ta' trialogu bat għanna dat oħra 29 ta' Novembru 2011 fuq il-ħruġ tal-Muniti tal-Euro ir-rapporter kol wara l-intenzjoni li jidħol fin-negozjati għal ftehim potenzjalment li jintlaħaq fl-ewwel qari u taħt il-proċeduri tagħna il-mandat ta' negozjati ser ikun ir-rapport li votajna fuq fikon u it-tim ta' negozjati ser ikun iċ-chair rapporter u shadow rapporters. Umbat fl-aħħar net nixtieq infakkarkom il-kod biex tiġu lura hawnhekk fit-tlieta għal skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Barnier. Nirringrazzjakom. Jean-Paul. Grazzi tassew il-mikrofonu. meta nqisu dak li seħ flaqat reċenti, nixtieq infakkar li kif attenti il-mandat tal-Parlament huwa ir-rapport u it-trialogu mhux opportunità biex noqogħdu nqajmu kwistjoni fuq xi vvutajna jew inkella biex niddefendu il-punti ta' minoranza fil-kumitat. Jiena naf li kien hemm kwistjoni ta' negozjati fuq dossier soħra u nixtieq nara li l-President tikkonforma mal-mandat, ma jkunx xem ma jkun hemm kwistjonijiet fuq dak li ser jagħmel il-rapporter, ma il-bażi tkun ir-rapport li jiġi votat fil-kumitat. Iva, grazzi ta' sew jiena naqbel mas Sur Balsin. Eh, eh, ma nistax nifhem għalfejn Sur Gigold tbaqbaq daqshekk. Eh, saru kompromessi u anki ma' soċjalisti u ma' liberali u saru affarijiet anki minn wara dari, ma ma nistax nifhem għalfejn issa Sur Giggles qed jitbaqbaq daqshekk. Xi trabi però d-demokrazija tista' tkun ibsa eh, diki tajt il-President mela naġġornaw is-sessjoni tissa u nintaqgħu fit-tlieta.